Titu l-ewwel net jiena rċevejt mill-grupp Gwa NGL tal-bit ta' ħatrit tal-Kumitati Delegazzjonijiet u daw se jidru fil-minuti ta' din is-sessjoni u kull osservazzjoni u mbagħad ma tiġix preżentata sal-adozzjoni tal-minuti u mbagħad